viċin tal ideat tal-Kunsil u l-Kummissjoni kemm jista' jkun. Jien se nagħmel dan żgur. Grazzi ħafna illa l-plenarja li jmiss se tkun għada, sessjoni li jmiss għada mid-disa sa satejn u mbagħad mit-tlieta sa l-10. Il-programm ser jiġi prezentat u anzi jgħat ta' dispożizzjoni tagħkom fuq l-internet. E sessjoni tal-lum hija magħluqa. Grazzi.